issa nistgħu nibdow għax ir-rapporter wasal. U dan il-punt huwa il-rapport tal-kollega tagħna Sur David Martin li għandu x'jaqsam mal-adattament ta' regoli tal-proċeduri tal-Parlament Ewropa u trattat tal-Lisbona. U ħanati il-mikrofonu lil David Martin. Grazzi, President, l onet tal-toleranza tijak u t-tininet tal-prezenza tijak. Meta jina fil-1984 seħeft mal-parlament jina eh, kont kellimti l-kollega tijaj skoċċis il-